Dajr, President. President. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte. Il-verbali ġiġa tressa a dispozizjoni dwar il-laqa tal-biraħ għawn oġezzjoniet ma jidhirx li u l kas mela il-verbali jiġi approvat. L-ewwel punt li għandna huwa il-punt fuq il-każ reċenti dwar il-ksur ta' drittijiet dwar l-artiklu 122 l-ewwel punt huwa fuq il-Pakistan, każijiet reċenti ta' persekuzzjoni. Nixtieq l-ewwel nagħti l-kelma lill-awtur u nagħti l-kelma lill-Onorevoli Bila na' żewġ minuti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący